fuq fuq nittama illi eh, il-problemi kollha nsibulhom soluzzjoni eh, ġdida għal sabiex nieħdu approċċ ġdid u pożittiv sabiex insibu eh, soluzzjoni ta' dan il-problema għal kemm jista' jkun. Grazzi ħafna nifota għada fuq dan ir-rapport f'nofsinhar eżis kollegi il-rapport li Issa huwa r-rapport ta' Sinjura Esther Delange dwar l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward il-konservazzjoni tal-biodiversità. Nati il-kelma l rapportera l-erba minuti. Grazzi ħafna, Sur President, dan huwa rapport ta' inizjattiva propja li il-Parlament abbozza biex jibat messaġġ ta' allarm u ta' allerta dwar il-biodiversità. Et naraw illi 30% tal-amfibji, 20% tal-mammiferi, eh, il-frifet u ħafna eh, ħuta l-maħellu u meddet bl estenzjoni din mhix kwistjoni biss ta' bioloġija ma ta' morali u ta' etika rridu nħallu xi ħaġa lil uliedna u l-tfal ta' tfal tagħna. U huwa wkoll fl-interess ekonomiku tagħna li ninvestu fil-biodiversità sistemi, eh, ekosistemi b'saħħithom se jagħtuna ilma nadif, tajjeb għax-xorb, eh, naqas il-CO2, jagħtina iktar ikel, imma il-telf tal-biodiversità qed eh, Eh, jiswinna 50 biljun euro fis sena u dan huwa kont li qed jiżdied kuljum. U aħna xorta ma rnexxinniex inwaqfu dan kollu li nippruvaw inwaqfu il-telf tal-biodiversità fl-2010 qatt ma konna l-bot milli nilħqu lan tagħna daqskemm aħna llum. Issa hemm bżonn li naraw kif se nagħmlu. Ovvjament din hija kwestjoni ta' rieda politika fir-rapport tagħna tiegħi jiena tajt rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti speċifiċi bħal pereżempju il- li infarfru responsabilta hemm bżonn illi nieħdu approċċ integrat. Mhux biss kwistjoni ta' politika ambjentali imma eh, parti wkoll mill-politika tas sajt, politika rurali, politika agrikola u politiki oħrajn ukoll. Hemm bżonn illi eh, namlu progress fil riforma tal-kap, eh, hemm opportunitajiet li aħna nistgħu naħduhom bħal pereżempju naraw is-servizzi, servizzi, servizzi Eh, ekoloġiċi li qegħdin eh, jingħatu u persuni u bdewa li qegħdin jagħmlu attività fir-rispett tal-ambjent fiż-żoni rurali Mżonnu koll li naraw li l izvilup u l-ħarsin tal-ambjent morru fit. Hemm bżonn li jkun hemm iktar koordinazzjoni, hemm bżonn li nieħdu approċċ transkonfinali li bħalissa ma jeżistix għaliex in-natura ovvjament eh, ma tirrispettax frontieri nazzjonali, hemm bżonn ta' iktar ċarezza f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni tan-natura għalfejn fl-istati membri, hemmhekk ukoll hemm naqasijiet u problemi. Kollox ma kollox aħna nappoġġaw l-ambizzjoni u l-proposta tal-Kommissjoni li tixtieq twaqqaf il-telf tal-biodiversità sa l-2020 dan huwa l-livell minimu ta' ambizzjoni. Imma wkoll ir-ristaw tal-biodiversità jrid ikun parti mill-ambizzjonijiet tagħna wkoll hemm bżonn illi nifokaw iktar fuq il-biodiversità fuq livell internazzjonali u għalhekk fil-laqgħa ta' Nagoya l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed u titkellem b'mod ċar u qawwi Hemm bżonn li jsiru evalwazzjonijiet tal-impatt mhux biss fir-rigward tal-ambjent imma wkoll eh, dak li għandu x'aqsam ma' impatt soċjali u ekonomiku. Għandna bżonn ta' politiki ġodda minn il-Kommissjoni dwar speċi invażivi għaliex jek aħna qegħdin inħarsu speċi waħda, forsi qegħdin ukoll eh, nipromovu mod attiv speċi oħra wkoll. Pereżempju il-Red Squirrel fir-Renju Unit qed jiġi meqrut mill-Grey Squirrel u Flimberg ukoll. Qed naraw illi il- il-volpi qed jinqeret ukoll. Nixtieq nirringrazzja li shadow rapporteurs għal kooperazzjoni tagħhom illi wassal għall-adozzjoni unanima ta' dan ir-rapport fil-kumitat tagħna. Nixtieq nirringrazzja l sur Potocnik, il-Kummissarju ma sax ikun magħna llum għaliex qiegħed fil-New York jiġġielet għall protezzjoni tal-biodiversità. Imma nixtieq xorta li s-sur Digucht Gucht illi sema dan kollu eh, bil-lingwa tiegħu ikun jista' jagħtih rapport dettaljat. Issa nati il-kelma l-Sur Diguh tal 3 minuti għannom tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Sur President, onorevoli membri tal-Parlament. Waqt li qed niddiskutu aħna hawnhekk is-Sur Potoċnik qiegħed eh, f'New York fil-ġnus Magħquda biex jitkellem eh, għall-Unjoni Ewropea fil-tfakkir ta' din is-sena Eh, internazzjonali għal biodiversità għallek nirringrazzja l sinjura Delange tal-li ħejjiet dan il-rapport li wasal waqtu dwar il-protezzjoni tal-biodiversità u l-implementazzjoni tal- eh, liġijiet tal-Unjoni Ewropea fl-Istati membri. L-Unjoni Ewropea edha f'sali pittorra issa dwar il-politika tagħha fuq il-biodiversità u l-protezzjoni tan-natura. il biodiversità u l protezzjoni tan natura il-Kummissjoni taqbel mal-membri parlamentari u taqsam it-ħassib tagħhom dwar il-ħsara eh, li qed issir mill-bniedem u twassal għal telf ta' biodiversità, degradazzjoni tal-ekosistemi li l-biodiversità tagħti u li eh, dan kollu aħna niddependu fuq u għalejxin tagħna eh, minn meta aħna adottajna il-mira tagħna l-2010 għamilna ċertu kisbiet fl-Unjoni Ewropea li ta' min ikun kburi bihom il-żona tal-natura 2000 eh, edha tagħti issa twessat u edha palissa bħalissa rapprezenta madwar 20% tat-territorju imma xorta ma lħaqniex il-mira tagħna biex inwaqfu t-telf tal-biodiversità sal-2010 minkejja li ma minn minkejja diskussjonijiet diffiċli minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja il- ehm, il-vizjoni għal-ħarsin tal-biodiversità u l-miri tagħna ġew approvati mill-Kunsill Ewropew. Id-degradazzjoni tal-sistemi tal-ekosistemi sa' l-2020 hija xi ħaġa li hija fattibbli u tista' ssir. Il-President Barroso dan l-aħħar qal fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni l-impenn tiegħu għal din il-kawża u għalli għati importanza kbira din il-kwestjoni li hija tiġi indirizzata b'urġenza. Aħna nafu li l-sfidi, l-akbar sfidi, eh, kienem sfidi kbar eh, biex aħna nilħu l-miri tagħna, imma l-politika dwar il-biodiversità hija problema fija nfisa. Il-problema hi illi meta kulħadd ikollu tort ħadd m'għandu tort. Imma issa wasal żmien ta' bidla fl-Unjoni Ewropea fejn ħafna politiki importanti li għandhom impatt fuq il-biodiversità qegħdin jiġu riveduti. Dan huwa l-każ tal pac tal-politika komuni dwar is-sajt u tal-politika ta' koeżjoni Għalhekk wasanna f'punt importanti ħafna qegħdin fsalib it torroq fejn nistgħu d direzzjoni tajbek nagħmlu mainstreaming ta' dawn il-politiki sabiex namlu differenza jew inkella namlu żball nieħdu triq ħażina u qatt ma naslu fejn irridu naslu ġifieri li nilħqu il-miri Ewropej għall-2020. Inkomplu nitilfu il-biodiversità u mbagħad irridu niffiċċaw niffaċċaw il-konsegwenzi diżastrużi. Ħafna huma mħasba dwar it-tendenzi biex xejriet għal telf tal-biodiversità fl-Unjoni Ewropea, l-ħsara li qed issir dawn l-ispeċi lill-ekosistemi il-ħsara li qed issir lil sistemi eh, ekoloġiċi anki fir-rigward tal-ġlieda kontra l-bidla fil-klima għanna xogħol importanti qudiemna biex inħarsu l-ħajja fuq il-pjaneta tagħna imma m'għandniex naqtaw qalbna il-Kummissjoni żgur mhux qed taqta' qalba u qed taħdem fuq strateġija ġdida biex taraw kif tara kif tista' nistgħu naslu biex nilħqu l-miri tagħna għall-2020 biex nifinanzjaw il-netwerk ta' Natura 2000 għal dawk l-speċijiet eh, li huma mħarsa. Bżon illi ikonna iktar konservazzjoni tal-biodiversità u tal-natura. Nisħu kol dwar l-importanza tal-leġizlazzjoni għalix inkella minnajra di ma nistawx qatt nilħu il-miri tagħna Nistennew bil-ħerqa li niddiskutu mal-membri parlamentari sabiex aħna nkunu nistgħu nilħu il-miri tagħna fir-rigward tal-konservazzjoni tal-biodiversità u ehm, nirringrazzja il-Sinjura Dellange għal-rapport tagħha. Grazzi, Sur President. Thank you, Mr. Commissioner. Grazzi, Sur Kommissarju. Għal eh, Komitat għal-sajt, Signora Levin, għal-minuta. Jena nishtiq nirringrazzja l-Signora Delange u koll għaxxol li għamlet f'dan il-rapport. Jena kontent ħafna illi il-Komitat għal-sajt jista jappoġġa opinjoni illi tati eh, tajt illi hemm differenza kbira bejn il-politiki tagħna bejn 70 u 90 fil-mija huma eh, tal-ispeċi tal-ħut kbir eh, issa sparixxaw eh, dan fi żmien 50 sena għalhekk din hija xi ħaġa illi rridu naħduha bis-serjetà għax iddajjef l-ekosistemi f'ċerti żoni illi hemm bżonnhom imbagħad biex aħna neħilsu mill-diossidu tal-karbonju. Hemm bżonn illi wkoll inwaqfu il-bidla fil-klima u l-Unjoni Ewropea trid tkun propju fuq il-linja ta' qoddim f'Nagoya fil-ħarifa anki f'dak li għandu xaqsa ma' riforma tal-politika komuni għas-sajt. Aħna kontenti ħafna eh, meta ngħid aħna ngħid il-kumitat tas-sajt meta rajna kemm qed jingħata importanza eh, lill-pjanar tal-ispazji marittimi ma nistawx inħallu l setturi individwali jaħdmu għal rasom issu ma kienx hemm rabta bejnietom u lan illi aħna għandna biex inwaqfu t-telf tal-biodiversità hija xi ħaġa illi rridu noħduha bis-serjetà ħafna anki fil-kuntest tal-politika għas-sajt. Grazzi ħafna issa nisimgħu minn is-Sur Zeber minuta u nofs. Jiena nishtiq nifraħ l sinjura Delange għal rapport eccellenti tagħha u li shadow rapporters ukoll għal kooperazzjoni eccellenti. Il-fatti u l-figuri l-istatistika edha fil-rapport u għalhekk jidher ċar li aħna għandna dmir morali biex inħarsu il-biodiversità u biex ukoll ikon approċ eh, ekoloġiku u approċ li jkun favor l-ambjent jekk aħna irridu rnexxu fil-ġejjieni problema waħda li jena eh, qed nara ġifieri li jaċċettaw iċ-ċittadini jekk aħna nitkellmu dwar żoni tan-natura 2000 nistgħu naraw li f'ċerti pajjiżi din irnexxiet ħafna u anke bil-twaqif ta' dan netwerk u f'pajjiżi oħrajn irnexxinna inqas il-Kummissjoni naħseb trid tagħti importanza partikolari lejn dan l-aspett ħalli l-kondizzjonijiet ikunu l-istess għal kulħadd ħafna stati membri mhumiex imħasba eh, dwar il-biodiversità tagħhom imma hemm pajjiżi eh, oħrajn li hemm approċċ laxka l-aħħar ċerti pajjiżi huma stretta ħafna u jmorru li lin mill-miżuri eh, stipulati. Naħseb jekk aħna naħdmu iktar nistgħu nsaħħu l-aċċettazzjoni fost il-popli tagħna sabiex din il-politika tirnex fuq meta ta' żmien twila għalhekk il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida sabiex ikonna regoli komuni. Sur President, ħafna li rrit anki anke f'pajjiżek eh, fir rigward tal-biodiversità u mbagħad fuq livell tal-Unjoni Ewropea jakkużawna li ma nistgħux napplikaw regoli komuni. Sur Leinen. Żewġ minuti. Sur President, Kommissarju, kollegi, Jiena ma rridx nipponta sebajja lejn pajjiż wieħed biss għaliex naħseb illi s-swaba eh, ta' li jibqa' fit waħda jibqgħu jippuntaw lejna il kol Hemm bżonn illi konna approċċi differenti għal l-10 snin li ġejjin sa l-2020 minna u ftit ġimgħat oħra se jkun hemm din il-konferenza tal-ġnus maquda fuq il-biodiversità f'Nagoya u nittama illi ma tkunx waħda li tiddiżappuntana daqskemm kienet t-dizzapuntatna il-konferenza favur il-klima ta' Copenhagen. Ma nistawx nippermettu illi ikonna ehm, konferenza illi tiddiżappunta daqshekk għal darboħra hemm bżonn illi aħna naħdmu għal programm ambizzjuż dinji sabiex inħarsu il-biodiversità u nwaqfu t-telf tal-biodiversità. Imżon ukoll li konna programm li finanzja il-miżuri u l-Unjoni Ewropea titissemma leħen wieħed u mhux 27 leħen differenti. L-istudju tib semma 50 eh, miljon euro jintelfu minn telf ta' biodiversità kull sena 0.2 fil-mija waqt dak illi tonfoq l-Unjoni Ewropea mill-budget tagħha għal ħarsin tan natura hemm bżonn illi uh, insibu aktar finanzi sabiex inkunu nistaw inħarsu il-diversità tal-ispeċi hawnhekk fil-pajjiżi tagħna. Hemm bżonn fuq livell dinji illi natu xi tip ta' kumpens mod partikolari għal dawk il-pjanti il b'effetti medicinali illi edin jinqerdu il-pajizi ta' tielet dinja għandhom bżon jirċivu xi kumpens għal dan it-telf il-foresterija, agrikola, il sajt Dan Dawn kollha qed din l-attività qed isir iktar intensiva, imma bżonn ukoll illi inħarsu mhux biss speċi imma anki direttiva għal protezzjoni tal-ħamrija għaliex il-ħamrija u koll ija buffer għal CO2. Hemm illi nħarsu il biodiversita u nifraħ li rapporter Dank u wel, voorzitter. Sorry, sor Gerbandi, Kjoġbog. Grazzi President, jenu ukoll nishtik nifraħ li rapporter għax-xogħol ċelenti fuq dan ir-rapport. Il-bidu dan kollu kien fil-fat il-falliment tal-istrateġija tal-biodiversità li jitmu l-ura sen 2000. Din suppost wafqet il-telfa tal-biodiversità, mux biss falliet iżda li dan il-falliment kien tant kbir laqqas biss stajna innaqsu il-pass maġġel li ta' tal estensjonijiet li kienu għedin isiru. Aħna konna jisna mitlu fin fil-rigward ta' din is-sitwazzjoni. Kien hemm xi suċċess f'ċertu pajjiżi, iżda dawn il-suċċessi kienu eh, żgħar ħafna. Pereżempju jaraw il-lista ta' eh, speċi f'periklu ta' estinzjoni hija twila. F'rigward rigward ta' ta' realtà ġili xi kultant in-nies jinjoraw ir-realtà u ġieli l-interessi per eżempju ta' sajjeda jispiċċaw eh, jelbu l-interessi tal-ħut infusom. Issa unik qegħdin naraw smoħrajn bħal per eżempju manteniment tal-foresti eh, li rridu nippruvaw nipproservaw. Naraw xi telf tal-GDP per eżempju 14 il biljun euro. Firri 14 il-0 f'din iċ-ċifra. Din hija ċifra kbira ħafna. Nartnejn li ġej għanna ċans nuru li aħna seri, di miex kwistjoni ta' strategija ġdida tal-biodiversità, iżda wkoll tal-kep, tal-politika tas-sajt, tal eh, ftejn tal-kummerċ, eccetera. Dawn naqsmu kollha għadin jiddettaw il-futur tal-ispeċi tagħna. Ejjew insaqsu lill-Ministri tagħna, ejjew ndur lill-Ministri tagħna u nassiguraw li huma jaħdu l-deċiżjonijiet li għaliex li din l-istrateġija ser tkun waħda ta' falliment kif kien l-oħrajn. Ma tkun xi ħaġa li ma tagħmelx sens. Grazzi ħafna. Monsieur le Président, chers collègues, Euh, ça a été dit, c'est l'année internationale. Grazzi, Sur Berlier, din hija s-Sena Internazzjonali tal-Biodiversità. Qegħdin nagħmlu sforz biex eh, nevitaw kriżi tripla. Għandna bżonn approċċ integrat biex noħorġu minn din il-kriżi ekoloġika li għandha impatt fuq il- eh, modell ekonomiku soċjali tagħna din il-kriżi tripla sigurtà tal-ikel, bida fil-klima u l-biodiversità. u jkoll niflakru li l-biodiversità m'għandix prezz. Iżda t-telf tal-biodiversità ser twassal f'faqar, żieda fil-faqar u dan ser iżid l-iżbilanċi fil-gwar tal-ekonomija, l-assi u l-kultura. 40% tal-ekonomija tagħna din hija tiddependi direttament fuq is-servizzi provduti min-natura u 60% ta' dawn edin jonqsu. Aħna tlifna 30% tal-biodiversità fl-Ewropa f'40 sena. Aħna naħsbu li għedin nitilfu 50 biljun euro kull sena, wieħed fil-mija tal-GDP u dan probablement ser wasal għal 14 biljun fl-2050. Aħna irridu naraw x'nu ma raġunijiet tal għalġiex fallew dawn il-politiċi il-miżuri li jittieħdu kwali din imniżla fir-rapport. Għal-qsan ta' nirringrazzjaw is-Sinjura Delange għax-xogħol tagħha. Aħna naqnijiet. U diskorsi tajbin ħafna. Iżda hemm xi noqasijiet. Nuqqas tal-Kummissjoni l-Kunsill li jieħdu azzjoni. Il-blok fil-Kunsill ta' vot fil-Kumitat tal-Ambjent Mbagħad wara ma kienx hemm integrazzjoni sħiħa ta' biodiversità fil-politika tal-Unjoni u appoġġ għal mudell ekonomiku. Aħna rridu jkollna koerenza u rridu nifmu u rridu nimpenjaw ruħna u nikkommettu ruħna għal rikapitalizzazzjoni tal-kapital naturali tagħna, grazzi. Is-Sur Van Dalen. Għal-minuta. Grazzi, President. Sfortunatament għanna nejdu li fl-2010 fis-Sena Internazzjonali tal-Biodiversità l-għanijiet ma ntlaħqux u għanzi għedin jintilfu kem fil-bqiet d dinja Il-biodiversità hija l-essenza tal-kreazzjoni ta' Alla u hija kapital importanti ħafna fid-dinja dan joffri l-bażi għall-ikel tagħna, l-materja prima tagħna u wkoll jassigura klima stabbli. Għaldaqstant issa wasal iż-żmien li nifqu nitkellmu u li ngħaddu għal azzjonijiet speċifiċi ta' vera. Irridu nitkellmu vuċi waħda. Il-Kummissjoni l-Istati Membri dan Parlament għandhom jadottaw għanijiet ambizzjużi u dawn għandhom jitlaħqu għanna nwafqu it-telf tal-biodiversità u kol għandu jkun hemm vizjoni viżjoni globali biex li l-ekosistemi jiġu protetti e għandhom jingħataw valur u jiġu ristrutturati. Grazzi. Grazzi issur Ferreira. Minuta. Grazzi President id-definizzjoni ta' netwerk ekoloġiku hija koerenti fuq il-livell Ewropew taqgħod flimkien l-abitati. U din hija xi ħaġa li tista' tkun kundizzjoni neċessarji iżda mhux biżejjed għal protezzjoni tal eh, dawn l-ispeċi hemm ċertu oqsma li għandhom jiġu protetti waqt li oħrajn għandhom jiġu rikoverati. Aħna kena l-natura 2000 eh, iżda ma ma kienx biżejjed u dan imminna u qed ikompli jimminna l-effettività tagħha. Ija ħasra li l-tnaqqis tal-budget tal-2010 program Life pereżempju qed jonfoq ħafna iktar fuq mm, affarijiet militari milli fil-protezzjoni tal-biodiversità fil-varjetajiet kollha tagħha. Dan ifisser li għandu jiġi inkluż fil-politiċi settorjali kollha. U hawnhekk fejn l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel l-influenza tagħti l-influenza tagħha tagħmel pressjoni. Il-Kummissjoni hija responsabbli għal dan fil-politika tal-agrikoltura ħafna xisir biex dawru l-politika favur tal-biodiversità, grazzi. Is-Sinjora Rosbaħ għal-minuta. Grazzi, grazzi President. Sfortunatament, illum għanna rapport fuq il-biodiversità li jgħid li għanna nieħdu sib il-pjaneta tagħna għaliex mhux qed nagħtu każ Minħabba li mhux qed nagħtu każ tal-biodiversità għandna kritiku lejn il- kwistjoni tal-biodiversità, jena naqbel ma' rapporter li il-politika komunità sajt għanda tassigura il-biodiversità u għanda titlob li kunem tibdiliet neċessari. Li sess japplika l-agrikoltura, ma nistawx nibqaw għaddejn bl istess eh, sistema, pesticidi per eżempju, jiġu inklużi. Rridu nkunu kompetittivi fuq livell dinji u rridu nieħdu ssib l-ambjent fl-istess ħin. L-industrija, is-sajt u l-agrikoltura aħna l-kol ċittadini ta' dan ta' din id-dinja bl-istess mod, iżda l-iktar ħaġa importanti hija li ċittadini kollha jieħdu azzjoni ta' kuljum. Grazzi. Grazzi, Signora Gutierrez, għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President. Is-sena tal-biodiversità hija waħda li fiha tkellimna ħafna dwar il-traġedji ftit dwar il-soluzzjonijiet. Is-soċjetà però trid soluzzjonijiet. Metodi ġodda ta' kif nittrattaw il-problema. L-ewwel nett, l-Ewropa inqasmet f'żoni ġeografiċi iżda għandu jkun hemm politika speċifika dwar dan kollha għaliex mhux eh, iż-żoni kollha għandhom l-istess tip ta' problemi għandha sant għandha bżonn makropolitika fuq il-biodiversità għaliex il-biodiversità hija intrinsikament ċaġa lokali. L-ewwel punt. It-tieni punt. Aħna qegħdin ninsew l-abbandun tal-art waqt li il-ċiklu tal-ħajja tal-animali jeħtieġ studju speċifiku tal-art tal-ħamrija f'kull zona. Per eżempju, ikkinti taqta ċertu eh, eh, siġar ikollok ċertu annimali, titlef ċertu annimali, jekk taqta oħrajn titlef ċertu insetti, hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar it-telf ta' affarijiet organiċi, per eżempju, fil-ħamrija, jew ta' affarijiet nutrittivi fil-ħamrija. Fil-komitat tiegħi kien hemm emenda, ah, jiena milt emenda dwar li stakeholders u din ma ġietx aċċettata ġiet irrifjutata. Iżda din hija xi ħaġa importanti. Il-bdiewa ma dawk li ħsieb l-art li jaħdmu l-art u għal daqstanz dawn din id-dittatura eh, li qed nippruvaw nimponu fuqhom għandha tieqaf għaliex qed kisser il-biodiversità grazzi. is surf Pereo Rodriguez. Grazzi, President. Is-Sinjura Delaħe qalet li issa dan huwa sinjal li jurina bil-periklu u li aħna mhux ser nilħu l tal-millennium. L-ambjent ta' madwarna huwa li ħafna aħna il-koll se nispiċċaw inħalsu jew inkella l-ġenerazzjonijiet futuri se jkollhom jħarsu għal sar li qed nagħmlu llum. L-Unjoni Ewropea hija fuq dimnet fil-bidla tal-klima u koll eh, fil-miżuri ta' konservazzjoni, iżda jekk taraw l-anijiet li ma ntlaħqux, jider li jissu ma kienx biżejjed rieda, mhix biss kwistjoni ta' implementazzjoni koordinazzjoni, iżda hija wkoll kwistjoni ta' espansjoni dawn l-għanijiet eh, li l-in mill-limitazzjonijiet li għana bħalissa il-biodiversità xi ħaġa li jinti tista eh, titfaħa f'mużew u xi kultant tagħtiha daqqatajn le il-biodiversità hija xi ħaġa ħajja hija soġġetta għal eh, domino effect bosta postijiet tfalli biċċa u l-oħrajn kollha fallu l-manager tal-ħamija per eżempju hija importanti ħafna. Eh, u jekk ma nidux siba ħet għamil ħsara kbira li biodiversità fil-futur. It-tieni parti ta' paragrafu 67 jgħid li għandna bżonn ta' politika ħjar tal-art, għandna bżonn da politika minn naħa tal-Istati Membri u wkoll hemm bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha għandu kolla l-wol importanti ħafna. Grazzi. Is-sur jekkut, grazzi nirringrazzja s-Sinjura għal rapporta ħafu il-biodiversità Ewropea. Għaliex l-Ewropa ma tistax ma jirnexxili, ma jistax jirnexxila eh, twaqqaf it-telf tal-biodiversità. Din hija kwistjoni importanti ħafna jridu nindirizzaw, Sinjura Delenge, għal talbet li din is-kwistjoni tiġi indirizzata. Nixtieq nappoġġaw il-Kummissjoni biex nassiguraw li tiqaf eh, it-telf tal-biodiversità sal-2020, iżda jrid nagħmlu xi ħaġa li xinkella fl-2020 se nispiċċaw fl-istess sitwazzjoni li nsabu fiha llum. Aħna rridu politika differenti tal-agrikoltura u tas-sajt. Għandna bżonn ta' politiċi strutturali differenti, żvilupp reġjonali differenti, dawn il-kwistjonijiet kollha qed jiġu diskussi fiħdan il-perspettiva finanzjarja. Jiena ċert li s-sinar Delenge sur Venda li qed ilhom jgħidu ħafna affarijiet bih dwar il-biodiversità, ser jippruvaw jagħmlu minn kollox biex nibdlu wkoll il-perspettivi finanzjarji. Għaliex fl-aħħar nkunu kapaċi nagħmlu politika b'saħħitha fir-rigward ta' biodiversità għaliex inkella għal darba kollox se jisfa' fix-xejn, grazzi. Is-Sur Nicholson għal-minuta. Grazzi ħafna President, dan il-rapport jirrikonoxxi l-rwol tal-bdiewa fil-konservazzjoni tal-biodiversità u koll il-kontribut ta' prassi ambientali waqt li ndiskutu l-riforma l-nanzi ta' CIP għed mill-argumenti għawlanin fid dibattitu tagħna huwa li nifukaw fuq ir-responsabilità tal bdiwa u kif dawn jistgħu jidu jingħataw kumpens għal dawn il-benefiċċji ambjentali li għamlu jiena naħseb li għanna nibdu l-approċ tagħna għal din il-kwistjoni. Irrid nara li l-bdiewa jiġu nkoraġuti biex jitlu f'miżuri ambjentali iktar milli kolom joqogħdu jsegu dawn ir-regoli ibsin ir-rapport ta' Sinar Belengi tkellem dwar ehm, direct eh, payment dinja idea tajba u bekk tinkoraġixxi iktar il-bdiewa biex jieħdu sib l-ambjent Jiena ma naħsibx li għandna bżonn ta' direttiva, naħseb li għanna bizzejja ta' affarijiet, bizzejja todda u naħseb li rridu nifacċaw l sfidi li għandna qudiemna bħalissa u jiena naħseb li iva nistgħu nagħmlu dan permezz ta' riformi, grazzi. L-Onorevoli Antonis kol minuta nofs. Grazzi ta' sew, President, jiena u koll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tagħha il-ħarsin ta' diversità bioloġika, tal-ħamrija, tal-arja, dan kollu importanti, kollox jiddependi fuq il-biodiversità. Il-Komissjoni u l-Istati membri jridu jkunu attivi biex jiproteġu il-kapital naturali tagħna u minnu jkunu jistgħu gawtu ċittadini jridu li jkollna riżorsi tal-enerġija sostenibbli U għandna bżonn ukoll ta' ambjent tajjeb biex wieħed jgħix fih. Għanna bżonn ta' aktar mezzi finanzjarji biex inħarsu l-ambjent. Din hija parti żgħira mill-baġit tal-Unjoni Ewropea attwali. Għandna bżonn ta' aktar investimenti, ta' aktar inċentivi biex nipromovu l-biodiversità. Irridu namlu investimenti u mhux nappoġġaw investimenti illi jagħmlu ħsara l-biodiversità kemm fis-settur pubbliku u f'dak privat. Jina favur il-proposta ta' rapporter biex nsejħu l-Kummissjoni biex tfassar rapport dwar il-biodiversità ta' bosta proġetti. L-Onorevoli Van Brandt, grazzi. President, meta nisimgħu kollegi hawnhekk fil-Parlament Ewropew, nindunaw illi għaw konsens kbir dwar l-urġenza li bjerdu nitrattaw din kwistjoni dan huwa minnu, ma mbagħad irdu nitkellmu wkoll dwar il-qofol tal-kwistjoni, il-programm ta' Nazzjonijiet Uniti UNEP jemmen illi jekk ninvestu ta' bilħaq nistgħu ngħinu għal kull euro li investit jista' jagħti aktar minn 70 darba. U dan ifisser jekk ninvestu l biodiversità jagħti ħafna valur miżjud, iżda rridu nissugraw. Per eżempju, eh, fis-setturi kollha fil-sajt, fl-agrikoltura, dwar l-agrikoltura f'dan l-aħħar 10-15 sena rajna ħafna progress. Iżda, ta' bilħa aħna ninsabu il-bot ħafna mill-anijiet inizjali. L-agrikoltura tista' tikkontribwixxi biex tippromovi il-biodiversità jekk hekk għandu ikun, jekk hekk huwa mixtieq. Mhix kwistjoni ta' ħajja biss imma e, ta' setturi oħra wkoll. L-Onorevoli Wojciechowski għal minuta. Ma jinsabx hawnhekk l-Onorevoli Fraga Steves għal minuta ta' nofs. Tinsab hawnhekk? Minnix nara? L-Onorevoli Carvajo minuta ta' nofs. Sur President, Sur Kommissarju. L-importanza ta' dan ir-rapport juri ħtieġa biex aħna nżidu l-isforzi tagħna fi rigward tal-biodiversità jiena dispeċin l-Unjoni Ewropea. l għan tal-Unjoni ta' Gothenburg tal-2001 illi twaqqaf it-telf tal-biodiversità sal-2010 dan lan ma tlaħax. Il-konsegwenzi tal-telf fil-biodiversità jikkomprometti il-ġejjini tagħna u għandu effetti diretti ekonomiċi. L-applikazzjoni xirqa tal-leġislazzjoni Natura 2000 tagħmel kontribut importanti biex aħna nilħu l-għanijiet tal-biodiversità l-istati membri irridu jagħtu l-akbar importanza għall-implementazzjoni ta' dan il-netwerk. Huwa importanti wkoll li l-Kummissjoni tintegra aħjar il-kwistjonijiet ta' biodiversità f'linji ta' politika oħra bħal agrikoltura, is-sajt, politika reġjonali, it-turizmu u l-iżvilupp. Huwa wkoll meħtieġ biex aħna nżidu il-budget għal riċerka xjentifika fl-ambjent u l-biodiversità fit-tmin programm AFAS biex hekk aħna nkunu nistgħu nilħu l-sfidi. Għal dawn ir-raġunijiet huwa importanti li konna għan ċentrali għal 2020 tal-Unjoni Ewropea li jkun dak illi inwafqu it-telf fil-biodiversità fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja. Grazzi.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 il-Homo sapiens u wasal iż-żmien biex aħna nagħtu ftit ta' sens il din il-kwistjoni kollha jina naqbel perfettament ma' l-Onorevoli Delange u kelli moħra illi il-ħin issa wasal biex jiskadi. 50 biljun f'telf wieħed fil-mija tal-GDP illi fl-2050 ser jitla għal 14 il-triljun jekk aħna ma nagħmlux passi l qudiem Neħtiġu żewġ affarijiet naqbel ma' Sur Nicholson. Jiena naħseb li neħtiġu l-edukazzjoni wkoll fi rigward taż-żgħażagħ mod partikolari, grazzi ta' sew President. U Sonnik. Dziękuję panie. L'onorevole Sonik. L-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Mal-Uda deċidiet li l-2010 għandha tkun is-sena tal-biodiversità. Minn dan il-punt di vista, aħna irritu jkun irrid ikollna kampanja mondjali biex nqajmu kuxjenza dwar il-ħarsin tal-biodiversità matana kollu skont il-istarriċ tal-Euro barometru, is-sena l-ħra 38% biss tal-Ewropej jafu x'inhi l-biodiversità. U għalhekk aħna rridu nuru il-kisbit tagħna l-aktar fil tal-biodiversità irridu namlu aktar sforzi biex inwaffqu il-telf ulterjuri tal-biodiversità. Għanna l-jiem ta' patrimonju u dan jitratta l-iktar il- patrimonju tal-arkitettura. Forsi l-Komissjoni t-organizza jiem ta' patrimonju dak li għandu xaqsam il-biodiversità. Il-konferenza ta' Nagoya waslet biex tasal u jina naħseb l-Unjoni Ewropea trid tippreżenta pożizzjoni ċara dwar protezzjoni tal-biodiversità li l-in mill-2030. Issa jekk tkunx dwar il finanzjar jew inkella dwar azzjonijiet konġunti pereżempju. Grazzi sew. L-Onorevoli Klas għal minuta. Grazzi ta' sew President. Aħna irridu nkunu sostenibli fir-rigward tal- dan ir-rigal kbir palma in-natura dwar l-approċċ ekonomiku għall biodiversità Din mis mis xi kontradizzjoni. Aħna rridu ambjenti li għat jiex fihom sostenibli. Per eżempju, il-protezzjoni tal-frifet dak li għandu xaqsam il-pajis tiegħi. U anke id-dwili. Il-protezzjoni tal-pjanti integrata għabbażi ta' ċertu kawzi ta' mart. Dan jeħtieġlu ir-rikonoxximent tal-agrikoltura irridu CAP Ewropea xirqa biex dan jinkiseb. Aħna bdejna pjantazzjoni l-biodiversità u ir-regoli Ewropej ma jiġux applikati b'mod ugwali fl-istati membri kollha. Għandna bżonn ta' impenji infurzati f'dak li għandu xaqsam il-kontrolli u l-implementazzjoni, protezzjoni tal-ħamrija, sinjuri. L-istati membri jistgħu jibdew b'din minn issa ma bżonn jistennew direttiva Ewropea dwar dan. Grazzi. L-anevoli tabaġġi għal minuta. Jiena grata ħafna lejn l-onorevoli Delang għalix nista' ngħid f'dawn l-aħħar snin ħafna bdiewa Ungeriżi kienu Nil-mentaw kienu qalu illi huma kienu ser kienu ser jitnaqsulhom fil-fondi li kieku huma ma qatawx xi siġar u xelli. Ġifiri aħna minna qegħdin ngħidu li qed joħloq l-abitat naturali għal Il-lasaf u minna l-oħra nappoġġaw il-tuħ ta' siġar u arbuxelli. Kif jgħid? Il-proverbju min jagħmel ħaġa ma jkunx qed jaf x'qed tagħmel il-ħaġa l-oħra. U fir-riforma ta' CAP aħna dan irdu nżommu f'moħħna. Irridu nagħtu priorità lill biodiversità għal għal biodiversità anke f'dan ir-rigward. L-onevoli lang għal minuta. Sur President, Kummissarju, dan huwa rapport tassew importanti jiena nixtieq nifraħ l-rapporter. Jien nixtieq nitkellem dwar l-istrumenti ewlenin biex niddefendu il-biodiversità. Territorju ta' natura 2000 ikopri 18% tat territorju u fir-Rumanija 4% skont l-istimi finanzjari tal-Kommissjoni l-ispejjeż annwali tal-network uh, Natura 2000 fil-Rumanija 342 miljon ta' euro. Aħna rridu nilħu l-għaniet tagħna u rridu nħarsu l-biodiversità. Jiena naħseb illi il-Kummissjoni il il kummissjoni trid talloka fondi addizzjonali għal ħarsien tal-biodiversità fil-affast finanzjarju li jmiss. Għalix aħna mal-ħaqniex l-għanijiet tagħna 2010, grazzi. L-Onorevole Matera, Sur Komissarju kollegi, Kwistjoni tal-biodiversità hija kwistjoni importanti. U kwistjoni attwali iżda sfortunatament nissottavalutawha. Ħafna persuni jissottavalutawha. Ħafna miċ-ċittadini ta' 27 stat membru ma jifmux ir-riskju kbir ta' estinzjoni tal-biodiversità u lanqas jifmu il-konsekwenzi li dan jista' jkollu fuq il-klima, fuq l-ambjent u fuq l-ekonomija tal-pajjiżi tagħna. Jiena żgura illi U ma aħna illi rridu nimplementaw leġislazzjoni Ewropea li dun integraw il-fondi ta' finanzjament tal-politika għal-ħarsin tal-biodiversità fl-Ewropa. U apparti minn hekk irridu nsemplifikaw il-ġijiet għall-aċċess tal-fondi tal-proġetti fuq livell lokali, per eżempju programm Life kif semma il- semmiet il-kollega Antonescu umbat il-ħarsin tal-abitat tal-art u kukol tal-bahar dan din tkun priorità tal-agenda tal-Europa imma anke tal-Istati membri illi iridu jagħmlu l-interventi tagħhom bl-istess mod fuq kull grad iridu ndaħlu il-kriterja tal-konservazzjoni tal-ħarsin tal-biodiversità. Xtin nikkonkludi billi ngħid illi din il-leġislatura għandha responsabilità li tagħti sinjal b'saħħtu lill ewropa biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna imma anke ta' dawk illi ġejjin warajna. Grazzi. L-Onorevoli Nikolesku għal-minuta. doresc să trag un semnal de alarmă. Grazie tassew, Sur President. Jiena wkoll irrid nsemma din il-ampina di ta' allerta fil-kontest dan ir rapport mill-istudji li saru dan l aħħar rajna li l-speċi ta' ħut li qegħdin imutu fil baħar l-iswet eh, huma bosta u eh, fixmajjar u kol bħad Danubju per eżempju tant dawn tant temp nidġis mill-fosfru li fil-bahar l-iswet livelli jisiru ta' teddida għal ħut jiena naħseb li din hija problema li trid tingħata priorità u għandha tkun fil-qoċċata tal-Aġenda Ewropea u għalhekk jiena nifraħ eh, l-Sinjura Lanġa rapport li qed niddiskutu llum. Kija ena lebtu. L-Onorevoli Foċekovski għal-minuta. Grazzi tassew, President. Jena nishtiq nifraħ li l-Onorevoli Delange għal rapport eccellenti tagħha. Id-dibattitu dwar biodiversità huwa importanti, iżda jiena naħseb illi aħna qegħdin nitilfu punt importanti mensa hawnhekk, jiġifieri il-GMOs Dawn huma teddida immensa għal biodiversità fl-Ewropa. Aħna ma tantx għandna u ċoħi raba tal-GMOs fl-Ewropa, iżda aħna nsabu taħt pressjoni biex nippermettu aktar eh, u ċoħi raba ġodda li jitlu fl-Ewropa. Jena naħseb din hija perspettiva perikoluża għall-agrikoltura li tista' toħloq teddida l-biodiversità jekk dan jiġri bi produzzjoni ta' eh, GMOs, produzzjoni ta' GMOs, monokultura, Jina żgur illi aħna ser inħalsu ares u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tiddefendi ruha u mod politiku sa fejna fin il-pożizzjonijiet ta' gruppi politiċi mhix possibbli li aħna ndaħlu proibizzjoni pan-Ewropea fuq dawn l rraba. Aħna rridu nikkonsidraw li neħu sussidji Ewropej fuq l rraba GMO sal-inqas. Dawn ma jirdux jiġu sussidjati bi flus Ewropej, grazzi. Narrivu li Vertman. Grazzi sew. Kollegi, il-biodiversità tapplika għalina l-koll. Aħna neħtieġu approċ komuni fid-direttivi it-telf tal-biodiversità ma jiqafx fil-frontieri. Jiena naqbel ma sejħa illi l-Komissjoni u l-Istati membri Iridu joħorġu bi strutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u japplikaw id-dispożizzjonijiet f'bosta oqsma u dan irid jitjib ukoll, grazzi. Onorevoli Rossi. Tinsab hawnhekk sur Rossi. Grazzi sur President, onorevoli kollegi. Il-biodiversità turi miżura tal-speċi tal-animali fil-biosfera, proċessi ta' evoluzzjoni U l-evoluzzjoni u l-mekanizmu li iktar minn 3 biljun sena jippermetti biex il-ħajja tadatta ruħa l-kondizjonijiet fuq l-art. U li dan ir tip jsir biex ikun tkun tista' taċċetta forum ta' ħajja fil-ġejjieni. Għedin naraw li dawn huma containers illi minnhom toħroġ l-evoluzzjoni biex isiru l-modifikazzjonijiet ġenetiċi morfoloġiċi illi iwaslu għal speċi ta' ħajja ġodda. Il-biodiversità tiżgura l-ħajja tagħna fuq din il-pjaneta u għalhekk il-konservazzjoni tagħha irnamlu bla limiti għaliex dan huwa wirt universali li jista' jagħti vantaġġi immedjati lil bniedem bħal pereżempju l-manteniment tal-bilanċ tal-klima fuq livell dinji kif ukoll planetarju. Irid ikun hemm studji biex aħna nifmu aħjar mekkaniżmi bioloġiċi tal-bniedem irridu nużawh ukoll dak li għandu joqsam il-flora u l-fawna għal użi ta' mediċina. Ovvjament, il-ħarsien tal-ambjent hija wieħed mill-objettivi tal-Ewropa għal l-2010 s-sena tal-biodiversità. L-Onorevoli Degwaħt fisem il-Komissjoni. Grazzi, Sur President. L-ewwel nishti nixtieq inwieġeb xi mistoqsijiet li saru mbagħad nagħmel xi kummenti tal-aħħar. L-ewwel ned dwar ir-regoli komuni tal-biodiversità. Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem mal-Istati Membri mal partijiet interessati biex tiżviluppa linji gwida f'setturi ewleni li affettwaw l-natura bħal pereżempju l-enerġija ġejja mir-rieħ. Aħna wkoll ser nagħmlu kampanja ta' komunikazzjoni dwar Natura 2000. L-istrateġija ġita tal-biodiversità ser tiffoka biex issaħħaħ l-integrazzjoni ma linji ta' politika ewlenin Ewropej li affettwa l-biodiversità ġifiri l-agrikoltura, is-sajt, l-iżvilupp reġjonali u l-għan li, li tiżviluppa ambizzjonijiet u għanijiet illi jistaw jinkizbu biex t-teħet azzjoni sal-2020 u dan ser jiġi stabilit fl-linja ta' strateġija għal-azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Dwar protezzjoni tal-ħamrija. Il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva AFAS din aħna narawha bħala punt importanti biex aħna nużaw ir-riżorsi tagħna b'ċertu sostenibilità. Aħna naqsmu magħkom tħassib dwar degradazzjoni tal-ħamrija u għan qegħdin naħdmu bisħieħ biex niksbu aktar passi l qudiem fir-rigward tal-Kunsill dwar dan. Fl-aħħar net, jiena nixtieq ngħid illi hija tajba li naraw il-Kummissjoni membri tal-Parlament għandhom l-istess opinjoni dwar l-urġenza illi aħna inwafqu it-tel fil-biodiversità u naġaw nirkupraw l-ekosistema. Aħna dispeċina li malħaqniex il-lanijiet tal-2010 tal-biodiversità. Ir-riżoluzzjoni hija ċara u memx dubi, ma nistawx infallu għal darbohra. Ma nistawx nifasaw l-ċittadini Ewropej fl-2020 u ngħidulhom nammettu l-Unjoni Ewropej mużax l-azlit kollha li kellha biex eh, ma twaqqaf il biodiversita milli tkompli tintilef fl-Ewropa. Jiex ngħidilkom illi slogan tal-kumpanija tagħna tal-kampanja tagħna huwa illi aħna tanna għal din flimkien u flimkien aħna nistgħu namlu il differenza bej estinzjoni tal-massa u pjaneta mimlija ħajja. Jinsar naddi l-kommenti ta'kom lill-kummissari li huma kompetenti fir-rigward ta' dan is-sur Potoċnik kif il-kol tafu u jinsab ġewwa New York għal konferenza dwar dan is-suġġett. Grazzi ta' sew, Sur President. Tellux jisigitri għamma sikirija Delang e għedju l-ta. Grazzi, Onorevoli Delang voorzitter, ik wil de collega's eh, bedanken voor hun eh, inbreng. Grazie, ħafna, president. Jena xtaq nirringrazzja l-kollegi kollha għal kontribuzzjonijiet tagħhom hawnhekk fil-emiċiklu tkunu kontribuzzjonijiet importanti u juru li huwa importanti li konna approċċ komprensiv u jkun mainstreaming u nittamaw li din tkun priorità fis-strateġija tal-Kummissarju nittama li huwa jagħmelek u nittama li strateġija tkun ċara daqsitx l-istrateġija li aħna nixtiequ li konna Il-mainstreaming għal dak nindu xaqsam din il-politika hija essenzjali, kellimna ħafna dwar dan. Settur li jirrappreżenta nofs eh, mill-art tagħna u allura l-komunità trid tiġi wkoll ġestita kif suppost kif ukoll il-politika ta' struttura is-sajt fost l-oħrajn urdu niżguraw illi din il-mainstreaming tkun realtà f'dawn l-aspetti kollha kif ukoll għal dawk li xaqsmu aspetti finanzjarji għaliex ikonna bżejjed flejjes biex aħna nwettqu dawn il-linji ta' politika b'mod effettiv. Fil-passat aħna kena wiss approċ frammentat nifukaw fuq rizultat eh, riżultat wieħed finanzjarju. Issa irrit ikonna politika aktar komprensiva biex eh, bekk eh, aħna nkunu nistaw eh, nakkwistaw u nilħu aktar Ovvjament, irridu nersu li lem minn dan l-approċ frammentarju biex bekk ikonna situazzjoni fej kulħadd jirbaħ. Anki għal dak nixaqsam il-finanzi u essenzjali illi jkollna approċ internazzjonali. Ek kif aħna rajna eh, f'dak li għandu xaqsam il-laqa ta' Lagoja dwar il-konservazzjoni tal-ħamrija u essenzjali illi aħna ikonna politika eh, komprensiva u koordinata. Rridu inħarsu u kol l-artana u r-risorsi tagħna tal-ħamrija madwar l-Ewropa, ovvjament ma nistax nagħmlu da b'mod omogenju għaliex għandna il-problema tal-erożjoni u eh, din il-problema hija differenti minn pajjiż għal ieħor pereżew f'pajjiżi f'Greċja, eh, din hija differenti din il-problema mill-Iskandinavja u l-irridu niżguraw illi aħna ikonna approċċ differenzjat kif ikun hemm bżonn. Fl-aħħar net, President, aħna tkellimna dwar il-finanzjament pubbliku kif ukoll politika tas settur iżda ma, tkellimniex dwar l-azzjoni irresponsabbli mill-aspett soċjali u għalhekk għandna bżonn politika biex bekk ikonna produzzjoni sostenibbli, ikonna eh, produzzjoni sostenibbli li konsumaturi ikun jista' jixtri u jkun jista' jkompli jixtri u bekk nagħmlu progress. Grazzi. Thank you, Ms. Delange. Grazzi l-kollega Delange. Issa ħna nalqu dan il-punt, grazzi l-kellima kollha. Issa, nivotaw għada dwar dan. Issa li jmiss huma il-diskorsi